il-klima u s-saħħa il klima u s saħħa tal bnidem u nitkellmu hawnhekk fuq urġenza klimatika. Imma intkom dejjem tajdu iva lill kumpaniji multinazzjonali illi niċsu u għalhekk għandna bżonn naraw ir-realtà id-diżastru klimatiku u hemm bżonn ikollna opportunità biex nirrispondu eh, speċjalment għal dawk li ma fossil fuels taħt l-art. Silvia Modig, Grazzi ħafna, President, jina votajt kontra din il-lista għax hemm ċertu numru ta' proġetti li huma marbutin mal-fossil fuels. U allura hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-użu tal-gazz fil-perjodu ta' tranzizzjoni, imma hawnhekk qegħdin naraw li dawn huma investimenti fuq 40 u 50 sena mhix perjodu ta' tranzizzjoni din u għalhekk għandna bżonn ta' strutturi tal-enerġija ġodda u din l-enerġija ta' fossil fuels imorru kontra l ftejim ta' Pariġi u l-anijiet tagħna l-miriet tagħna. U għalhekk dawn il-proġetti issa siġu analizzati mill-ġdid u nittama li l-Kummissjoni se tirrifletti sew fuq din il-kwistjoni u tara l-immi l perspettiva tal-Parlament għax aħna deċidejna li nitkellmu b'urġenza fuq il-klima. Il-Parlament għandu bżonn jirrispetta d dispożizzjonijiet ta' Pariġi u dan il-Parlament hemm bżonn li jappoġġja n-newtralità tal-karbonju u għalhekk għandna bżonn inneħħu l-proġetti li jmorru kontra l-għanijiet tagħna. Grazzi Bogdan Rzonka għal minuta. Grazzi ħafna. Din hija aħbar tajba għal ħafna stati membri anki għaliex il-gas u bżonn jus ħafna u huwa anki sors ta' enerġija sostenibli f'ħafna pajjiżi u dawn inkluzu anki jinkludu anki il-pajjiżi post-komunisti. Aħna qegħdin ninvestu fil-gas u qegħdin jgħinu dawn il-pajjiżi post-komunisti biex joħorġu mis-sistemi antiki tal-enerġija tagħhom. U grazzi għal dan il-vot il-Parlament qed juri li nistgħu naslu għal ftehim fuq il-tluq, il-punti ta' tluq tagħna u responsabilità fuq l-enerġija. Grazzi għal dan il-vot nistgħu nifinanzjaw pipelines bejn il-Polonja, Slovakkja, l-Ukrajna, Norveġa. U jista' jkollna sistemi tal-gas bil-gas LPG se jkunu ma' marbutin fl-imkien u jżommu u jgħinuna jżommu l-indipendenza tagħna. Grazzi ħafna. Il-kellim li messuwa is-sur Ivan Sinċiċ. Grazzi ħafna hemm lista sħiħa ta' proġetti anki il-terminal tal-gas fuq l-gżira ta' Cork. Għanna bżonn nirreflettu fuq dana kollu u jekk Eh, wieħed ikun f'sitwazzjoni ma tantx tajba bħal Kroazja, ġeografikament dan il-proġett ukoll jiriska jkun teddida għal ħiliet tagħna teknoloġiċi, eċetera, u għaldaqstant dan l-approċċ se jġib diżastru sħiħ miegħu hemm ħafna proġetti huma teddida l-ekonomija lokali Kroata u diġà aħna nħallsu qares għall ilma u għall iskart u għalhekk il-Kroazja huwa imbjat ħafna bħala pajjiż fl-Ewropa għandna l-elettriku li hum ħafna. U rridu ngħaddu mill-Awstrija u pajjiżi oħra u għalhekk inħallsu wisq diġà għal dawn il-proġetti u ngħid le, grazzi. Kiex sinċi kollegat Enġo Ġambanski kivetti, u ġanċa kozissja. Issa sur Ġambanski. Grazzi, President Jena votajt kontra din dan ir-rapport għaliex irridu nwaqfu dan il-ġen. Nivutaw kontra il-pipelines tal-gas, nivutaw kontra l-impjanti li jaħarqu il-faham, u qegħdin inwaqfu anki għall-impigi fl-Ewropa u l-prosperità tal-Ewropa u prinċipalment fil-pajjiżi tal-vant tal-Ewropa qed jiġu affettwati. L-enerġija nadifa hija tajba u għanna ħafna fantaziji aħna hawnhekk Però eh, xemx ma tiz ma narawix ħafna u il-rieħ mhuwiex kostanti u il-Green Deal li ħaġa stupida. Grazzi, il-Senjora e Kumpula Natri. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna mela dawn il-proġetti illi votajna fuqhom illum huwa jagħmel parti minn proġett ikbar u aħna nistennhom lill-Kummissjoni illi tipproponilna malar malajr test imtejjeb biex intejbu networks fl-Ewropa, il-mekanizmi ta' interkonnessjoni mod partikolari u aħna hawnhekk għandna kriteri li jirrispondu għal rieda politika tal-Unjoni Ewropea biex nġidu konta fil-klima u għalhekk illum aħna wasalna messaġġ b'saħħtu ħafna lill kummissjoni u ngħidu li din il-lista hemm bżonn ukoll tkun f'konformità mal-għanijiet politiċi tagħna biex hekk it-tranzizzjoni ekoloġika lejn ekonomija eh, bil-level baxx ta' użu tal-karbonju tiġi implementat votajt għal din il-lista li volja mhijiex perfetta xem żewġ terzi tal-proġetti tal illi jtejbu in-netwerks tal-elettriku nasib huwa importanti ħafna skonti illi nkunu attenti ħafna hemm bżonn illi l-affarijiet isiru konkreti. Issa, ma nafx jekk għat fadalx uh, proġetti li forsi ma finanzjament fejn nistati membri xtaqgħu xi ħaġa, ma qed nara illi se ntejbu l-affarijiet grazzi għal dawn l-elementi li jidhru hawnhekk. Grazzi. I was one of the 443 MEP. Kelly, grazzi. Aħna jina nappoġġaw appoġġajt dan il-proġett, jina nemmen illi għandu jkollna su tal-enerġija illi jaħdem. L-investimenti naturalment se u tkabbir u mpigi dan il-proġett et jiġi bħala pakkett u fih ħafna proġetti ewlenin fl-Unjoni Ewropea kollha u se jgħinna nilħu l fl-Irlanda hemm ħafna eh, proġetti importanti fuq l-enerġija, fuq l-elettriċità bejn l-Irlanda u r-Renju Unit u anki power station idroelettrika. Dawn huma importanti biex inkunu nistgħu nagħmlu transizzjoni lejn il-enerġija li tiġġedded. Nifhem fuq il-tħassib fuq il-proġetti tal-gas, però il-gas se jkollu rwol importanti fit fi transizzjoni. U importanti anki għat trasport u bekk inkunu nistgħu anki in niproteġġu il-sorsi li għanna s-savazat <coughs> għati. Grazzi, u spiċċajna l spiegazzjonijiet fuq dan ir rapport nistgħu ngħaddu għalli miss strategija tal-Unjoni Ewropea biex inwaqfu l mutilazzjoni ġenitali fuq in-nisa madwar id-dinja. Nibdew bis-Sur Kelleher. Iva jiena votajt favur din riżoluzzjoni u tkellimt ukoll fuq din il-kwistjoni fl-2011 meta l-Irlanda Eh, deċidit li tneħħi dan l-att tal barberi u din tmur li l-in minn lebda twemmi reliġjuż. Din hija parti mill-prinċipji fundamentali u tad drittijiet tal-ħajja u tas-saħħa. U allura jina nilqa din ir-riżoluzzjoni u nixtieq insaqsi lill kummissjoni u lill-Istati Membri madwar l-Unjoni Ewropea biex niżguraw illi l-leġiżlazzjoni tkun robusta sabiex nindirizzaw din il-kwistjoni partikolari u kunu ċerti li hemm eh, prosekuzzjoni fuq dawk illi huma li jagħmlu dan l-att tal-mutilazzjoni ġenitali u niżguraw illi aħna għandna appoġġ fis servizzi tas saħħa biex il-vittmi dawk li ġew eh, mutilati ikollhom il-fiduċa li jfittxu l-għajnuna jew l-assistenza eh, minħabba sar li jagħmlu eh, jagħmel fuq is-saħħa tagħhom u għalhekk nitlob lil kulħadd sabiex din tiġi tidħol f'leġiżlazzjoni. Grazzi. Grazzi sa Thierry Marie. Marjani. Grazzi ħafna, Sinjura President. Ovvjament jiena votajt favur din ir-riżoluzzjoni. L-FGM hija xi ħaġa li ssir f'kundizzjonijiet korra ħafna u mhijiex aċċettabbli żgur. Eh, kultant din issir ehm, fuq l-art Ewropea u din qed tiġi marbuta mal-immigrazzjoni tal-massa vera li kulturi differenti għandhom standards differenti imma għandu jkun hemm limitu xorta waħda u ma nistawx Eh, ma nistgħux ma nitkellmux fuq kemm aħna diskustati fuq xi ħaġa bħal din fuq il-kontinent tagħna il-bniet zaza huma eh, friskju għal dan u l-istrateġija Ewropea hija li nippromovu l ħajja Eh, tip ta' ħajja Ewropea illi tmur kontra eh, dawn it-tip ta' qatti u għalhekk aħna rridu wkoll inħarsu lejn l-eruq ta' dan jiġifieri, rridu nħarsu lejn l-immigrazzjoni u t-tħul ta' dawn il-prassi tant korra u għalhekk jiena votajt favur din ir-riżoluzzjoni. Grazzi, issa wkoll minn ID għandna lill onorevoli Ġoron imma mhux qed narawnek. Mela tajjeb, nistgħu ngħaddu għal eh, l-Onorevoli Limis, Onorevoli Pelletier, mill-Gwe. Tajjeb, mela. Grazie ħafna, Senjura President. Jiena eh, naċċetta l-adozzjoni ta' din ir-riżoluzzjoni, jiena fodajt favur eh, wara l-adozzjoni tar riżoluzzjoni tal-konvenzjoni esterna fl-2019. Din għal darboħra dan huwa messaġġ b'saħħtu ħafna fejn qed imorru kontra l-vjolenza fuq in-nisa u naslu għall-ugwaljanza ta' bejn is-sessi. E, l-iżviluppi huma importanti imma l-eredikazzjoni tal-FGM tal-2020 e, importanti. Din xi ħaġa li nafu għadha taffettwa miljuni ta' nisa madwar id-dinja 200 miljon madwar id-dinja u 600 eh, elf eh, mara eh, huma sposti għal dan fl-Ewropa stess u għalhekk din tmur kontra dak li nemmnu aħna u hija manifestazzjoni ta' inugwaljanza ta' bejn is-sessi. Kif għal Sur Marjani, aħna rridu nkomplu naħdmu, irridu niġildu dan il-fenomenu illi nimxu mal-emanċipazzjoni tan-nisa. Issa naddu għas-Sinjura Viġnievska. Grazzi, President, Sinjuri. Jiena kontra kull forma ta' violenza kontra n-nisa, speċjalment l-FGM. Din il-prassi teżisti anki fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Din hija forma orribli ta' violenza specialment kontra it-tfajliet. Jena votajt kontra. E votajt favur il-mozzjoni. ċerti gruppi eh, ma ma stajċ nappoġġa ċerti elementi. E, dan is-suġġett wassal anki għal żwieġ forzat, pero mish l-istess ħaġa mal-edukazzjoni e, sessuali Lettra J punt wieħed u wasalni għal ċerti dubbi fuq il-saħħa riproduttiva. U aktar diffiċli veru illi wieħed ikun jista jikura il-nisa li ġew mutilati wara twellit, pero dana mhux argument. Rid e, e, e, nitkellem ukoll fuq ratifikazzjoni tal- tal- Ehm, konvenzjoni ta' Istanbul. Bruna, il-Parlament Ewropew l-lum, signora Anderson, adotta rizoluzzjoni illi turi illi aħna determinati irdu l-FGM, però sfortunatament għal dar boħra jajdu ħaġa u jamlu oħra. Ma nistawx aħna nwaqfu l-FGM bil-diskorsi biss u laqqas billi nilbsu l-badges u fl-istess ħin billi irdu rizoluzzjoni tiegħi fejn jiena rrit eh, ninkludi anki rizoluzzjoni. Hawnhekk kull ma għedin tagħmlu huwa illi tissottomettu dejjem iktar nisa tfajliet għall-FGM għaliex U dana mandu xejx jaqsam ma lebda reġun partikolari. Nafu li l-Islam fl-Islam memx rispetta n nisa. Uh, FGM miex ħaġa eh, eh, li edha teżisti bis fl-Europa. Grazzi, issa, is-Sinjura e Bruna. Mela nafu li kien mijiet ta' eh, eh, tfajliet illi kienu vittmi tal-FGM mhijiex parti mit tradizzjonijiet eh, jew reliġjużi tagħna tal-Ewropa kien hemm bisti każijiet marġinali fit-19 seklu u kien awto mutilazzjoni u għalhekk dan huwa biss dan il-fenomen huwa mħabba dawk li ġew minn barra l-Ewropa u ma, ma integrawx ruħhom u għalhekk dan ifisser li għandna mowġa ta' migrazzjoni u dan huwa dan, dan huwa riżultat tek u għalhekk hekk aħna nistgħu niġġieldu kontra dawn l-atti barbari għandna bżonn eh, naraw dawn il-pajjiżi kif tajt il-Konvenzjoni ta' Istanbul illi esportaw dawn in-nies. Għadin naraw eh, li għandna bżonn inħarsu dawn in-nisa fil-pajjiżhom imma ma jridx ikun li l-FGM tkun xi Eh, kriterju sejjed. Jirġi pospixil jizar next speaker. Issa pospixil fisem li PP. Grazie, President. U għacċar li jina appoġġajt din ir-riżoluzzjoni dawn huma prassi li mhumiex aċċettabbli. U għaksur tal-drittijiet tal-bniedem tan-nisa u tat-tfajliet u l-istati membri jridu jikkooperaw dejjem iktar biex neliminaw din il-prassi. U wasal il-moment biex mill-paroli naddu għall-azzjoni. U rridu nizguraw illi inwet u dak li najdu u eh, anki il-polizija jihdu passi anki u dim il-qrati l-appoċ ekonomiku ta' pajizi terzi għandu jkun soġġett għal dan il-rispett. Grazzi. Grazie ħafna. President. Is-Sinjor Stegrud. In-tfajlit huma immobilizzati la darba il-klitoris jitqata u hemm il-konsegwenzi ta' uġieħa l pijata ta' ħajjithom, trauma psikoloġika u Eh, kuna ħafna problemi meta nitkellmu fuq is-sess fuq li weldu u eh, ħafna nisa wkoll imutu minħabba dan l-att. Dawk li jagħmlu dan it-tortura għandhom jitresqu l-qorti. 38 sena wara li introduċejna leġiżlazzjoni fl-Iżvezja ħadd għadu ma eh, instab ħati għal dan l-att u qed narraw li l-gvern Svediż għamel ftit wis u tard wis. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal Guido Rail minn ID. Senjura President, din hija dikjarazzjoni kontra eh, l-FGM. X'inhi eżattament u lil min taffetwa? Taffettwa lil bniet bejn ħames u 13 sena din issir mingħajr ebda l-oppju u eh, jitneħilhom ehm, il-parti ġenitali tagħhom u ħafna drabi ehm, ħafna drabi wkoll dakinhar li dakinar dakinhar jizzewġu jiżewġu ehm, iftarom il vagina il-raġel iftarom il vagina bil-sikkina u hemm ħafna nisa qed jiġu affettwati. U fejn qed tiġri din? Din tiġri fil-pajjiż l-Iżlamiċi u allura rridu ngħiduha b'mod ċara eh, din tiġri fil-pajjiżi Iżlamiċi u eh, bl-integrazzjoni tfisser illi aħna qed indaħlu dawn l barbari u qed taffetwa tantu tant eluf ta' nisa. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għas-Sinjura Fitzgerald. Grazzi, nina nappoġġa din ir-riżoluzzjoni qed nieħu gost illi għaw tant nies fil-Parlament li qed jappoġġawha. L-FGM hija violenza psikoloġika u fizika ħafna drabi eh, fuq il-bniet u trabi sa' 15-il sena u madwar 200 miljon madwar id-dinja li huma affettwati. Din mhijiex xi ħaġa li tiġri fuq il-kontinent Afrikan fil-97% fil-Ginea għadhom mill-FGM u 45% taħt l-14, fl-Etjopja 65% tan-nisa koll eh, imma qed tiġri f'pajjiżi oħra madwar id-dinja l-Indonezja, l-Malazja, l-Amerika t'isfel eh, u anki fl-Ewropa. E niftakru illi 180,000 eh, tifla illi huma manvoluti fl-iskejjel tagħna fil-komunitajiet huma friskju tal-FGM fl-Ewropa. U aħna rridu nħidu azzjoni sabiex ma jkollna l-ebda tolleranza għal dan. Jiena qed eh, naraw anki fil-ħar konferenza f'Nairobi l-irġiel u l-ġuventur qegħdin jaħdmu sabiex jeliminaw l-FGM. Din hija importanti ħafna. Aħna rrid ikollna l-istrateġija komprensiva sabiex inwaqfu l-FGM. Grazzi. Issa naddu għal Senjura della Pisa Karjon. Grazzi Grazie ħafna tal tajtni l-kelma. Il-vot tagħna kien ta' astenzjoni. Aħna kontra kompletament l-FGM, imma ma nistawx nikkonsidraw biss bħala diskriminazzjoni kontra n-nisa, ma nistawx impoġġu fl-istess kefa kif jgħidha l-dokument jagħmel parti mill-problema. Aħna nixtiequ ferm iktar minn hekk. Din hija forma illi bija ma nikkonsidrawx il-mara bħala persuna bħala persuna umana u l-intenzjoni hija biss illi um, issir skjaf, issir sir il-mara u għalhekk hija kwistjoni ta' reliġjon imma mhijiex reliġjuża l-ħaġa hija kulturali mhux riġiel kontra n-nisa imma nisa kontra n-nisa wkoll, nisa kontra n-nisa. U għalhekk jekk eh, dan il każ ta' tbatija jiġi użat biex eh, nresqu l aġenda tal-feminizmu, permezz ta' din il-prattika. Imma għandna bżonn ngħidu l-valuri tal-insara il-nisa għandha din il-protezzjoni u għalhekk ma ridux illi biha ikonna strateġija eh, li tkun ta' konfuzjoni imma waħda b'suċċess imma aħna għandna bżonn naraw biex ikun hekk ir-raġunijiet. Grazzi. Eh, Botos, għal minuta. Eh, it-tfal mhumiex proprjetà. Aħna dejjem ngħidu b'moċar illi aħna lażliet iridu nagħmluhom aħna speċjalment fuq il-liġsma tagħna. Hemm miljuni ta' tfal li qed joħdulhom dan id-dritt bejn l-età ta' xar u ta' 15 sena huma a riskju tal-FGM. U l-unika raġuni huma illi il-ġenituri ħossu illi hija ħaġa tajba li huwa xirqa kulturalment. Hemm wis riski però mill-infezzjoni mill-, eh, riski anki ta' flatta twelid. Ma nistax nippermettu illi dan jiġri anki fil pajjiżi Ewropej. Irridu niddefendu drittijiet tal-bnidem u illi ma jkunux mutilati u wieħed mid-drittijiet tan tfajliet jek iridu illi huma jkunu membri għawijin u b'saħħithom ta' soċjetà jekk iridu nkunu protetturi ta' drittijiet tal-bniedem iridu nipproduġuhom issa meta l-iktar eh, li għandhom bżonn din il-protezzjoni. Grazzi. Il-kellim li miss u eh, e, Signora Nova ICR. Grazzi ħafna. L-FGM hija waħda mill-iktar każijiet ta' violenza kontra n-nisa orribli. N-nisa jiġu sottomessi għal eh, uġieħ u anki konsekwenzi psikoloġiċi u fiżiċi. E, e, e, u għaskandlu li fil-21 seklu dana jitwetta f'pajjiżi, f'ħafna pajjiżi u li affettwa mijiet ta' eluf ta' nisa 600.000 mara li qed tgħix f'din is-sottomissjoni. Speċjalment iż-żgħażagħ nisa. Irridu nipproteġuhom, irridu naħdmu għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri u allura rridu niddu passi biex temmu din il-prassi. Ma jagħmilx sens li konna kwota za nisa mbagħad ikollna dan l-effett. Zara Dill. Grazie. President. Jena naħseb li aħna kollha fil-Parlament Ewropew naqblu li huwa essenzjali li din il-prassi inumana tiġi projbita. Jena niftakar il-grupp tagħna li sejar u anki is-Sinjora Sitta Kanko illi proponiet Il l-attivista tal-Kenja fl-2019 biex jirċevi l-premju Sakharov għall attività tagħhom fil-Afrika. Aħna irridu nżommuha din il-kampanja, nżommuha mqajma. U nitama li kulħadd appoġġa din l-iżoluzzjoni. Grazzi. Bekk aħna temmejna dan il-punt fuq l agenda u issa nagħtu għall-ispjegazzjonijiet tal-vot fuq il-proċessi eh, ta' teħita deċiżjoni automatizzati li nizguraw il-protezzjoni tal-konsumaturi u l-ċalqħires tal-prodotti u ta' servizzi. L-ewwel kellim huwa is-Sinjura Pelletier. Grazie ħafna dan se dan rimorru bekk fid-direzzjoni tajba l-protezzjoni tad-dejta u tal-konsumaturi hemm bżonn nirrikonoxxi l-impenn ukoll tal-President tal-Komitat Timko. Intkom fakkarti għaliex għandna bżonn nibqgħu dejjem attenti ħafna fuq it-teknoloġija u l-AI fil-fatt dawn mhumiex algoritmi illi llum jistgħu jġestixxu s-soċjetà imma tnaħseb fil-ħajja ta' kuljum servizz pubbliku għal rimbors sa' transazzjoni bankarju l natira attenzjoni tagħkom fuq żewġ punti. Il-test seta' jkun iktar ambizzjuż skonti għal dak li għal trasparenza essenzjali għal fiduċja taċ ċittadini tagħna Nistgħu nsaħħu dan it-test ukoll biex niżguraw ruħna illi s-software qatt mu se jkun diskriminatorja lejn dawk il-persuni l-iktar fraġli. Tajjeb għall progress, tajjeb għall futur imma hemm bżonn ngħidu iva wkoll għall-etika u l-armorali. Sejpem Wisniewska jak vida paranċe. Grazie ħafna, Signora Wisniewska. Grazie ħafna, jiena votajt favur ta' din ir-riżoluzzjoni sabiex nipproteġu l konsumaturi u ikollna moviment ħieles ta' servizzi u prodotti. U hekk inkunu nistgħu niffaċilitaw il-ħajja ta' kuljum. Għaliex l tiġi eh, applikat fis-setturi differenti u dana jista' jgħin l-effiċjenza. Imma importanti li dawn l-applikazzjonijiet eh, huma tajbin għall konsumaturi Ir-regolamenti wkoll ma jistgħux ikunu ta' birokrazija kbira u ta' pejżijiet fuq kumpaniji Ewropej biex bekk huma jkunu jistgħu jadottaw dawn is-soluzzjonijiet tal-AI U dinija, dinija xaġa nisibuwa fil riżoluzzjoni Grazzi Sur Kohut, grazzi Sur President, Sinjura President, il-definizjoni ehm, tal-teħida deċizjoni ta' automatizzata li inti tista' tiħu deċiżjoni minn involviment tan nies u dan tista' ssir skont eh, data fatwali eh, jew inkella data oħra. Ejja nagħtu xi eżempji. Deċiżjoni online pereżempju li jingħata eh, loan self Ehm, billi nużaw ċertu kriterji u algorithms. Eh, hemm ħafna affarijiet marbutin ma teħda deċiżjonijiet. Din jista' jkun iktar konsistenti u iktar malajr. Imma xi ngħidu mbagħad tal-riskju. Eh, riskju tal-profili u anke inqas inqas eh, għażlit għall konsumaturi u allura jiena nivvota riżoluzzjoni li titlob Eh, li toqgħod fil komissjoni biex ikun eh, ma jkunx hemm żviluppi ta' monitoraġġ f'dan il-qasam. Grazzi, issa ngħaddu għas-Sur Eugen Tomac. Grazzi ħafna, naħseb li huwa importanti ħafna illi nagħtu attenzjoni għal mekkaniżmi kollha li għandhom x'jaqsmu ma l-AI u l-automatizzazzjoni tad deċiżjonijiet naħseb li t teknoloġija tinfluwenza ħafna l-ħajja ta' kuljum tagħna b'mod pożittiv. Imma għandna bżonn analizzaw biċ-ċar is-sitwazzjoni, bżonn insibu l-mekkaniżmi neċessarji biex ikollna regolamentazzjoni ta' dan il-proċess awtomatizzat biex hekk inħarsu l-konsumaturi. L-AI ovvjament importanti ħafna u diġà daħlet fl-qosma kollha imma fl-aħħar mill-aħħar il-konsumaturi u tfal li ktar bżonn ikunu mħarsa għaliex għax it trasparenza hija l-element importanti l-konsumatur aħħari hemm bżonn ikun f'sitwazzjoni fejn jista' jibbenifika minn aċċess miftuħ fuq id-dejta tiegħu użata mill-AI u għalhekk dak kollu li huwa awtomatizzat jinfluwenza l-ħajja tagħna u aħna għandna bżonn ta' trasparenza. Grazzi Sir Wallace, nirringrazzjak Signora President il-bidla għat-teħida deċiżjonijiet eh, tal-AI eh, se tbiddel il-mod ta' kif is-soċjetajiet u s-swieq tagħna jaħdmu. Rridu niżguraw li n-nies ikunu protetti minn eh, prassi kummerċjali u nkunu ċerti li l-proċessi huma trasparenti u li ma jinvolux il-profiling u għalhekk l-teħid ta' deċiżjoni awtomatizzat irid isir minn eh, partijiet terzi indipendenti sabiex inkunu nistgħu nikkontestaw dan it-tip ta' deċiżjonijiet. Il-Kummissjoni tkun ċerta illi l aqsfa tal eh, tal-responsabilità u l-awtoritajiet kompetenti kollha qegħdin jaħdmu Eh, irridu nkunu noqdu attenti wkoll għall konċentrazzjoni tad data eh, li qegħdin fiddejn eh, ċertu kumpaniji privati u anki l-użu tal-GDPR, speċjalment fuq il-privatezza. Grazzi. Grazzi, issa Is-Sur Baski. Thank you, Madam President. Klune, l-intelligenza artificiali ti permetti li niprocessaw iktar data fin għazmin. E, saret komuni ħafna fil-finanza, fil-child care, fil-edukazzjoni, fil-sistema legali. Et tiġi e, tevolvi fil-sistemi algoritmiċi u l-impatti jista' jkun gbit ħafna, per eżempju, l-aċċess tal-kreditu, trattamenti medici u anki sentenzi ġudizjari. Jiena kont kontenta nappoġġa din ir-riżoluzzjoni nitlob il-Kummissjoni jekk hemmx bżonn iktar miżuri biex niggarantixxu li d-drittijiet ikunu iktar b'saħħithom biex nejnu li deċiżuri u biex niproteġġu kontra prassi diskriminatori u anki ir-riski eh, tal-AI biex ikonna dejjem iktar trasparenza fil-proċessi u niżguraw illi eh, datasets ta' kwalità olja u mhux biased. Iridu niżguraw illi il regoli tal-Unjoni Ewropea ikunu anki xirqa għal-età digitali. Grazzi ħafna. Issa naddu għal punt li miss u għammandat għal negozjati għal msiħba ġdida mal-Unjoni mal-Renju mal Unit Billy Gallagher l-ewwel net, Marjani. Grazzi ħafna, Viċi President. Jiena nixtieq ngħid mill-bidu eh, nilqa l-possibilità li jinsen sta nitkellem fuq da li huwa importanti ħafna fil-kuntest anki tal-Irlanda u ċittadini tal-Irlanda ta' fuq mod partikolari fuq il-ftejim kommerċali mar-Renju Unit. Huwa importanti ħafna illi ċittadini irlandiżi ikunu fil-qalba ta' dan id-dibattitu. Emmijiet ta' eluf ta' ċittadini Ewropej li huma anki ċittadini tal-Unjoni Ewropea illi issa qegħdin jgħixu fil-Irlanda ta' fuq barra mill-Unjoni Ewropea. U rridu naħseb jien meta niddibattu dawn il-kwistjonijiet irridu naħsbu fuq it tħassib ta' dawn il-ħafna ċittadini irlandiżi li jgħixu fin-nord. U rridu niproteġu assolutament eh, l-interessi tagħhom. U fl-aħħar il-arfin il tal-kwalifika professjonali irridu nżommuha fuq qoddim biex nizguraw li dawn il-persuni kun jistgħu jaħdmu fuq iż-żewġ naħat tal-frontiera u il-titoli professjonali jiġu marufa fir-Renju Unit u fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa importanti ħafna, speċjalment għan-nies fuq il-gżira tal-Irlanda. Issa, grazzi ħafna, issa is-sur Marjani. Grazzi ħafna, Signora President. Il-kollegi Brittaniċi ħallow l-emiċiklu tagħna Aħna niftakru minn eh, f'Nigel Farage u eh, kemm kellu għal-qalbu eh, l-identità u l-integrità ehm, ta' pajizu. Issa dawn għandna dawn negozjati strutturati fuq xiex fuq l-istituzzjonijiet Ewropej illi mill-banda l-oħra jevitaw mhux patajt ir-resoluzzjoni il-provokazzjoni tas sovranità tar-Renju Unit u l-imġiba tal-istituzzjoni ta' Ewropej matul il-Brexit huwa diskors ieħor ma kellhomx ma ridux eh, jirrispettaw il-bilanċ, l-ekwilibru bejn l-istati membri ma kienx hemm eh, il-prudenza ma kienx hemm tat li użat u għalhekk id-dibattitu fuq il-Brexit kien ta' speċi ta' ġirja lejn affarijiet li ħadd ma kien jaf x'inhuma imma mħabbar l-personalitajiet li kien hemm ukoll fir-Renju Unit u għalhekk meta l-popli jixtiequ jixtiequ u jeżiġu r rispett jiena astenejt. Nagyon köszönjük a epp e Grazie, e signora Fitzgerald issa fisem l-IPP. Grazie, jina vodajt a favur ta' rezoluzzjoni eh, biex nifissaw l-pozizjoni tal-Parlament fuq il-relazzjoni futura bejn il-Renju u l-Unjoni Ewropea Illi konna ftejim kommerċali u importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea f'dan il-periodu u rridu nizguraw li relazzjoni eh, tkun eh, pozittiva ħafna. U naturalment għanna bżon tal-impenn bej żewġ naħat ma nistawx ikonna arrijiet ambivalenti li nisimgħu ħafna drabi minn minna tar Unit u importanti għall-Unjoni Ewropea ma' mod partikolari għall-Irlanda u l-Irlanda ta' fuq. U jina nil l-ambizjoni f'din ir-riżoluzzjoni biex n dan it-tip ta' relazzjoni Eh, biex ikun hemm anki kondizzjonijiet indaqs bħala parti mill-sħubija ekonomika. U nittama li nkunu nistgħu naħdmu mar biex niżguraw li se jkollna relazzjoni mill-qrib u li tkun pożittiva għat-tnejn u dan ngħidu għax anki il-kummerċ tal-Unjoni Ewropea mar-Renju Unit huwa sostanzjali ħafna, imma importanti anki illi nippreservaw il-paċi fir-Renju fil-Irlanda ta' fuq u ma nistawx aħna nfixklu il-ftejim tal-ġemal kbira. U ma nistawx immorru kontra il-ftejim tal il eh, u mżon nżommu monitoraċ kostanti ta' dan fil-futur. Grazzi ħafna, issa naddu għal Sinjura Vizovska. Grazzi ħafna, President. Wara l brexit ir relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit iridu jiġu regolati u din ir-riżoluzzjoni Eh, hija marbuta ma' rakkomandazzjonijiet tagħna għall-Kummissjoni biex noħolqu ehm, sobija tajba mar-Renju Unit. Aħna hawnhekk nitkellmu fuq politiki eh, fitlet kategorija ewlenin il-kwistjonijiet settorjali, il-sħobijiet u integrazzjoni tematiċi. Eh, aħna qed nitkellmu fuq sħobijiet mad difiża u sforzi barranin. U ovvja li pajjiż il mhuwiex stat membru ma jistax ikollhom ma jistax ikollu l-istess drittijiet u privileġġi bħal stat membru Ewropew. U importanti niftakru wkoll illi eh, kemm jista' jkun aħna rridu naħdmu eh, bħala partnership ir-Renju Unit xorta waħda huwa pajjiż eh, Ewropew għandu rabtiet ekonomiċi ma' pajjiżi differenti U allura huwa fl-interess tagħna illi kemm jista' jkun il-relazzjoni tagħna jkunu eh, tajbin. Għalhekk għatajt favur. Grazzi sanadu għas senjura sojdrava. Għal PPE. Grazzi. Għalkemm jiena ma kontx eh, kontenta bil fat li l-Renju Unit ħajtilqu mill-Unjoni Ewropea, l-unika ħaġa li stajt nagħmel kienet illi nappoġġa l-idea illi jkun hemm ftehim mar-Renju Unit eh, meta nitkellmu fuq ċertu kooperazzjoni. Dak li huwa importanti għalija huwa illi l il parlament Ewropew eh, jasal għal ftehim u eh, il-ftejm ukoll irid ikun ta' kooperazzjoni. Aħna nafu il-Renju Unit iridu irrid ikollu FTA mal-Unjoni Ewropea, imma rridu nkunu ċerti li l-ostakli jkunu ftit u eh, rridu nkunu ċerti wkoll illi l-prodotti agrikoli u tal-ikel fis-suq uniku jimxu mal-kundizzjonijiet kollha ehm, sabiex ikollna sigurtà fl-ikel u anki fl-użu tal-pestiċidi aħna rridu nżommu l-istess eh, drittijiet taċ ċittadini Ewropej u l-familji tagħhom kif ukoll dawk li qegħdin fir-Renju Unit. Grazzi, issa ngħadu sor Poxbixil għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, jiena wkoll eh, bilt ma' dan il-mandat għaliex eh, importanti illi neħu żewġ affarijiet l-ewwel nett irrid ikollna l drittijiet ta' ċittadini tagħna u eh, id-drittijiet id-drittijiet ta' ċedinja tagħna li qegħdin fir-Renju Unit u dawk l-Ingliżi li qegħdin fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri hekk il-ftehim ikunu l-vantaġġ ta' ċittadini tagħna. Hemm eh, ħafna verifiki li jsiru fir-Renju Unit. Meta nitkellmu fuq il-ftehim ta' moviment tal-kummerċ ħieles, Iż-żewġ naħat irid ikollhom kondizzjonijiet favorevoli l-esportazzjonijiet minn postijiet oħra għar-Renju Unit eh, m'għandhomx jitwaqfu ħafna kumpaniji jridu jkomplu jitħallew jaħdmu fil-suq Ingliż. Il-komunikazzjoni m'għandix titwaqqaf. Grazzi ħafna. Ngħaddu għas-Sur Bompart mill-Gwe. Le, anzi, is-Sur Polċak qabel. Eh, Sur Polċak. Naturalment jiena ma konċ kontent nara li Renju Unit jitlaq u jiena nawgura l-om laqwa eh, xorti. l għonet naħseb li riskju ta' hard Brexit għadu ma neħejniex minn qudiem għajnejna. Eh, Il-Prim Ministru tar-Renju għandu eh, mod stramp kif jinnegozja fuq il-Brexit mux etnajt li rridu nsibu ftejn jgħum xiequm. Għanna ċerti drittijiet li rridu ninsistu fuqhom u dawni jinkludu drittijiet ta' Repubblika Irlandiża u anki il-kommerċ mal-Irlanda ta' fuq għandu jkonna l-standards tajbin għal prodotti u ma jistax ikun illi huma uh, jirrikatawna għax anki il-parlamenti nazjonali se jkunu involuti hawnhekk. Issa nisimgħu minn Sur Bompard. Eżis kolleg, l-mandat ta' negozjati ma' Renju Unit jipprepara l-ftejim, l-ikbar, l-ikbar ftejim eh, ta' skambju ħieles negozjat mingħajr preċedent min-naħa tal-Unjoni Ewropea u dan jidependi mbagħad mill modell soċjali Ewropew u r-rispett tar regoli tagħna. Maħna maħniex inġenwi għax xedin naraw stinazzjoni eh, li teqret l-ekosistemi tagħna l-introduzzjoni ta' mekanizmu ta' arbitraġġ imħabba tribunali privati li morru kontra s-sovranità tal-poplu Ewropew it-naqis tal kas eh, tal-affett serra pali kiku bekk aħna nkunu nistgħu nirrispondu għall kriżi klimatika u mbagħad it-tisħiħ militari b'sħubija ma', ma NATO li dejjem trid il-gwerra u għalhekk il-Britanniċi ħallew l-Unjoni Ewropea u kollox jibqa' kif kien qabel. Imma se se konna namlu biex fl-aħħar il-Parlament jitgħallem. Grazzi. Grazie. Issa kellim li miss huwa s-sur Kjutjuk. Укралство Европейския Sejus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 Grazzi President, jena nappoġġa il-rizoluzzjoni tal-lum għax għanna bżon taftejim ġenerali bejn il unjoni Ewropea u renju Unit. Aħna naħsbu illi bżon ta' eh, sħubija ambizjuża. Aħna għanna ħafna miri. U aħna nemnu illi r-Renju Unit għandu kun f'pożizzjoni li jifferma eh, rapporti kommerċali indipendenti. U aħna u li jkun hemm ma jkunx hemm tariffi, ma jkunx hemm dwana, però lanqas dumping. Il-Prim Ministru jixtieq tip Kanadis jew Australjan f'wieħed minn dawn il-kasti hemm limitazzjonijiet u minnaħa l-oħra e, wieħed irid jirrispendi ir-regoli tad-WTO. U hawnhekk iridu ngħidu ikun xikun il-ftehim bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea, il-Renju Unit jibqa' pajjiż terz u importanti illi nkomplu anke nikkooperaw magħhom. Grazzi. Grazzi ħafna, issa Tomaċ. Aħna diġa diskutejna fl-modi fuq il-Renju Unit issa m'għadix fl-Unjoni Ewropea għandna obbligu li u relazzjonijiet speċjali mal ren Unit. Però irridu dawn nżommu tet prospettivi f'moħna. Fir-Renju Unit hemm ħafna persuni illi qegħdin jitilqu mir-Renju Unit u jiġu fl-Unjoni Ewropea. U mbagħad hemm 3 miljuni u nofs ta' ċittadini Ewropej illi jgħixu issa fir-Renju Unit u m'għandhomx jibatu imħabba il fat illi politiċi populisti neħew ir-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. U mbagħad it-tielet kwistjoni. L-azzjoni politiċi tagħna kollha għandhom ikollhom il-bħala bażi illi eh, xi darba fil-futur eh, ir-Renju Unit jerġa' jidħol fl-Unjoni Ewropea. Grazzi, onorevoli Birgles. Grazzi, jiena jiddispjaċini li l-Renju ħarġet mill-Unjoni Ewropea u rridu naraw se jkunu l-konsegwenzi, però qed nħogost li m'għandniex Brexit ta' mingħajr ftehim. Negozjat ħajkunu diffiċli mal-Parlament Ewropew irid kollu rwol attiv għaliex aħna għandna istituzzjoni illi Eh, ġejna letti direttament minn ċittadini li niżguraw il-drittijiet ta' ċittadini huma verament protetti. Il-mandat ġdid huwa tajjeb għaliex jitkellem fuq drittijiet u l-obbligi mill- relazzjoni eżistenti u qed ngħidu wkoll illi relazzjoni differenti relazzjoni ġdida se tkun differenti minn sħubija. Il-Kumitat Emp għal dak li jaħsbu, qalu dak li jaħsbu, u l-opinjoni eh, issa ġiet aċċettata rridu nirrispettaw il-linji tagħna la darba l parlament jagħti l kunsens Grazzi ħafna, issa ngħadu għas-Sur Zonka. Grazzi ħafna. Sinjuri, Hawnhekk qed nitkellmu fuq sitwazzjoni eh, li ma kinitx maħsuba li l-Unjoni Ewropea hija aktar dajfa. U rridu nidu għabmoċċar. ċar. Illum però rridu nibdew b'dibattitu fuq il-futur ehm, il-ftejm, il-futur tal-ftejm li jista' jkollna. Jiena nixtieq ngħid lis sur Barnier sabiex jara li dan il-ftejm ikun l-aħjar wieħed possibbli. Però jiena nixtieq ukoll illi jkollna relazzjonijiet tajbin mar-Renju Unit. Huwa importanti illi aħna naħsbu fuq il-futur u nitfa' dan in-nar. Irridu nħarsu wkoll lejn is-sigurtà kemm fl-Ewropa kif ukoll madwar id-dinja. M'għandniex ninsew din għaliex għandna bżonn dinja sikura u Ewropa sikura. Grazzi. Grazzi ħafna issa ngħaddu għas-Sinjura Klune mill-PPE. Grazzi l-FTA ehm, futur jekk jiġi finalizzat għandu jkollu l-approvazzjoni ta' dan il-Parlament u allura jiena nilqa' qed għas id din ir-riżoluzzjoni li jiena appoġġajt u importanti li l-politiki kollha huma inklużi f'dan il-ftehim. Mod partikolari l ftejim tal-ġimgħa kbira u anki sitwazzjoni partikolari tal-Irlanda l-għandha tiġi protetta il-kummerċ komuni u l-affarijiet li semmew mill-Kummissjoni sabiex ikollna mandat tajjeb għan negozjati. Dan kollha jridu jiġu rikonoxxuti. Ftejim ta' kummerċ imma importanti li żewġ naħat jibbenefikaw u l-kumpaniji Ewropej ma jkunux eh, fi żvantaġġ kompetittiv. Ġifieri importanti li dan kollu jiġi rikonoxxut. Aħna qed nitkellmu fuq is-sitt eh, l-ikbar ehm, ekonomija madwar id-dinja u ex stat membru tal-Unjoni Ewropea għalhekk importanti naħdmu għaliha. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għas-Sur Sikorski għal-minuta. Grazzi. President, jina votajt a favur tal-ftajim għax ti proteġi l-interessi tagħna b'moċira. Però meta wieħed is eh, is-sitwazzjoni u meta wieħed is red lines tal-gvern Ingliż l-ebda unjoni doganali, l-ebda ġurisdizzjoni tal- orti eh, Ewropea u lebda eh, ċaqli ħieles, naħseb li dana sej wasal għal ftejm ħażin għal Eh, prodotti u servizzi. Il-istat ta' dritt u anki il-gvern et jibda jajt li se jkunem hemm anki eh, il-checks eh, bejn l-Irlanda u l-Renju Unit u anki bejn l-Unjoni Ewropea u l renju Unit fisem il- fisem il-kommerċ ħieles, isen noħol u frontieri mal-imsieħeb kbir daqshekk. Grazzi. U l-aħħar kellim f'din is-sezzjoni huwa Sean Kennedy. Grazzi, jiena wkoll kont kontent nivvota f'dan għal dan ir-riżoluzzjoni fuq il-mandat dan huwa pass importanti biex niftħu negozjati bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. E, Tirrifletti l-ambizzjoni tal-ambitu tad-dikjerazzjoni biex ikonna ftejm tajjeb par l L-implementazzjoni tal-ftejm ikompli bil-negozjati tal-relazzjoni futura u dana u għafetwat fil-mandat. Il-fokus kontinwu ah, huwa eh, għal-ftejm u għal biex ikunem vjaġġi, zona ta' vjaġġi komuni. F'kull ċirkostanza għanna nżommu din il-priorità għall-Irlanda u anki għall-Unjoni Ewropea. Jiena nirringrazzja l-kollegi għall appoġġ tagħhom fuq il-prioritajiet u jiena nittama eh, illi il-kooperazzjoni eh, tkun ġenwina fil-futur. Grazzi, essa Bekk nispiċaw dan il-round u issa naddu għal rapport fuq il-Bank Ċentrali Ewropew. L-ewwel kellim huwa Mick Wallace. Grazzi President. Il-Bank Ċentrali huwa ir-riżultat tal bejlaj tal-2008 li sibi għada tinsesti illi dawn il-biljoni għandhom jittihdu mit ċirkolazzjoni. Il-persuni irlandizi għedin ibatu mill-austerità eh, u dina kienet pozizjoni ta' austerità fl-Irlanda. Eh, u dan huwa kollu it-tort tal-president preċedenti tal-ECB illi huwa Mario Draghi eh, illi u illi separa il-proċess demokratiku u il-proċessi ekonomiċi u bl-elezzjoni ma nbidel xejn. L-ECB issa għanda bħala president l-ex direttriċi tal-IMF, Signora Lagarde, u naturalment aħna konna kontra, u votajna kontra. Grazzi, ħafna fissem l-ICR Charlie Vimans. Grazie ħafna, Signor President, l-lum. Il-maġġor parti ta' ġodeng il kamra ġetan il-Parlament eh, talbu fuq diversi okkazjonijiet fil-rapport eh, inkiteb illi intom tajdu illi huwa obbligatorju għall-Svezja illi tadotta l-euro. Aħna diġa kena referenza fl inu fl-2003 meta maġġor parti ivvotaw kontra l-isħubijiet mal-Unjoni Ewropea. Issa, nafu illi jem ħames pajjiżi illi ma adottawx l-euro. U, u nafu illi, illi nixtiequ li nżommu l-munita tagħna. Intom tissejħu demokratiċi iżda qed iġibu ruħkom bħala persuni arroganti non demokratiċi blebda rispett tar-rida tal-persuni tan-nies forsi jista' jkollna gvern dajjef illi dajjef illi ma, ma negozjax ebda eċċezzjoni ma rridux l-euro u aħna ħanamlu l-almu tagħna u naċċertaw illi konna opt-out fuq l-Euroblog. Grazzi ħafna is-Sinjura Obri tal guwe grazzi ħafna. Grazzi ħafna ftit xurilu. Kulħadd ta' prova il-ħatra ta' kap ġdid tal-Bank Ċentrali Ewropew, però nemmen illi qegħdin nitilfu il-kunċett. <coughs> Biex ritratti hawnhekk dwar dawk li jiddeċiedu il-politika monetarja għandna id-direttur tal-BCE Żewġ nisa minn sitt persuni għandna l-korp tal-gvernaturi tal-konsil. U jina nemmen illi nistaw namlu ħafna aħjar iktar milli konna daqshekk ftit nisa fost il-membri u rridu in wieġbu għal dak li qal il-komitat tagħna f'dan ir-rikward u tali nuqqas ta' ugwaljanza hija inaċċettabbli fil-fatt. Naħseb huwa importanti li nirrealizzaw li n-nisa mhux ħajkunu intimidati jew jiġu mwarba aħna għandna postna fil-qofol tal-politika monetarja Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa nkellem li mis Sinjura Dali mill-Gwe, grazzi ħafna President. Ħadd gost nara li Sinjura Lagarda hawnhekk il-birat u kienet ħasra illi ma kellix l-opportunità illi ma nippreżentax dawn il-punti lila għax ovvjament hija parti sostanzjali l-Irlanda fir-rwol tagħha fl-IMF u l-austerità li ġiet imposta fuq iċ-ċittadin Irlandiż. U r riżultat ta' dan kien fil-fatt l-ispejjeż tal-bejnout kienu 64 biljun iżda l-ispejjeż umani għadhom qegħdin jiġu mħalsa. Il-welfare, il-kriżi tal-housing, mal-nutrizzjoni tat-tfal u ġenerazzjoni ta' zaza illi telfu telqu iżda il-prezz tħallas miċ-ċittadini Irlandiżi meta fini folu fini għajl iż-żewġ partiti responsabbli għal responsabbli taw kellhom kaxkira sew fl-elezzjoni. Tu naħseb dik hija l-bażi għall affarijiet li għandhom jinqalgħu il neoliberalizmu fil-qofol tal-BCE hija xi ħaġa li mhux ħankunu qegħdin nittolleraw miċ-ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna nista' nagħti l-kelmi lil Silvja Modi għal-minuta. Grazzi President, l-ikbar problema finanzjarja fiż-żona euro huwa il-patt tal-istabilità li wassal għal politika ċiklika proattiva impossibbli u nwassalx għal welfare fil-fatt. U dan ukoll jagħmilha impossibbli li wieħed jinvesti fil- ekonomija klimatika u neutrali minn aspett tal-karbonju. Il-BCE għandha l-istess obbligi huwa parti mill-mandat tagħha għaliex Jekk il-mandat huwa l nżommu l-istabilta fil-prezzijiet il-kriżi tal-karbonju hija kriżi sostanzjali li qiegħda timbed bil-mod biljuni ġew allokati fis-swieq finanzjarji biex nappoġġjaw l-azzjonisti finanzjarji l-istess flejjes għandhom jiġu diretti lejn xogħol għal klima. Metodu partikolari li sfortunatament ma ġiex miftiem dwaru kien jinxtraw il-green bonds mill-BCE. Dan seta kien fiħdan il-mandat, kienet ħasra li maċċettajniex u jiena votajt kontra